oppressa mill-Unjoni eh, Sovjetika. ma ġildu għall-libertà u għalhekk wara li rbaħna l-Premju Nobel ta' li nfakru l-lubija ta' dawn in-nies. Eh, so Point of order. Mr. Silvestri. Ħames sekondi ħafna, ġevejn ħafna email biex nistiduna għal din il, dan ir-ritrat. Inti jattinna biex hawnhekk għandna nilqgħu il-mistiedna li ser jiġu li jiġu fost